Jow inkella aħna se napprovawhom jekk ma webd oġġezzjoni jidher li da mhux il-każ għal daqstant il-minuti issa ġew adottati. Hemm il-lider xi ħadd għandu oġġezzjoni iva le? Le. Mela il-minuti issa huma approvati. Issa għandna dibattitu dwar il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u eh, tal-prinċipju ta' demokrazija u l-istat ta' dritt skont l-artiklu 122 tal-regoli tal-proċedura nibdew bil-kas ta' Gilad Xalit jitkellem is-sur Belda l-ewwel għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President matwar it-tminja ta' dalodu hawnhekk fil-Parlament jiena mort u tħalt fil-website ta' Gilad Xalit u eh, kien hemm xi ħaġa illi laqtitni għaliex ilu jistenna issa 13.050 ġurnata 12 sija u 7 sekondi biex eh, jiltaqa jerġa mal-maħbubin tiegħu. Fuq l-istess website kien hemm eh, xi kliem xi vers mill-ktieb ta' Ġeremija fil-Bibja u jgħidlek tkellem mal-mulej għaliex it-tfal tijak jihdu dak li Aħna nħossu illi l-alla tal-Izraeliti huwa dak illi aħna għanna nafdaw fih jekk aħna tassew irridu li din il-persuna tinħeles Eżis kollegi, aħna l-lum qed nitkellmu dwar il-każ ta' Xilad Xalit waqt laqa speċjali ta' delegazzjoni Izraelita tal-bira ħbar nofsinhar, aħna għadna lil Nuar Xalit li l-ħelsien ta' ibnu huwa fl-interess tagħna wkoll li jimpurtana minn dak li qed jiġrilu. U nittama illi dan id-dibattitu li qed ikollna hawnhekk illum ikun sinjal ċar illi se umbat se jiġbet xi tip ta' respons mir rappresentant oli uh, tal-Unjoni Ewropea il-bira jina kellimt il-Baronessa Ashton u għattila illi mill eh, il-kas ta' xalit huwa xaħġa li jolqot lilna wkoll eżis kollegi għal dar boħra ejja ħanħallu l-Ewropa tagħmel differenza fil-vant nofsani Ġilad Xalit, il-familja tijaw u waħna l-kol maħħom sen komplu nitolbu għal Ġilad Xalit sabiex dan jinħeles. U eh, manna ebda ħolma iktar għaziza minn dik illi il-priġunieri kollha jinħelsu. Grazzi ħafna, Signora Rees, żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Ġilad Xalit kellu 19 sena meta inħataf waqt attak ta' Hamas f'dejn Gaza. Mhux f'Gaza imma fl-Izrael fejn f'kibbutz fejn kien issa ilu kważi erba snin jgħix ġo għar minar ħadd ma jżuru ebda tabib, ebda avokat, ebda posta, ebda smigħ, ebda konvenzjoni ta' Ġenevra laqas u dak li aħna qed insejħulu s-soldat xalit kien qed jagħmel is-servizz militari bħal żgħażagħ kollha f'dak il-pajjiż dan huwa żagħżugħ mistħi bħal papa tiegħu fil-fatt li aħna kemm il-darba tqajna miegħu eh, hawnhekk u llu ta' hawnhekk kien iħobb il-matematika, jħobb il-futbol u kien qed kieku issa qed igawdi il-ħajja ċivili tiegħu kieku issa ma nqabatx u qiegħed jinżamm priġunier maqtuħ mid-dinja. Jiena llum ma rridx nitkellem dwar il-politika, ma rridx nitkellem dwar dwar il-vant nofsani, dwar il-konflitti u dwar il-priġunieri. Il-Parlament il-lum huwa maqut b'mod unanimu biex natu daqqatit il-żagħżugħ biex imur lura f'daru. Zazuħ Iżraeljan, Zazuħ Franċiż, u jiena l-lum ktibt il-Sinjura Ashton flimkien mal-kollegi tiegħi, eh, membri ta' sitt eh, Sir Charles Tannock, Howard Bastian Belda u oħrajn u aħna qed nitolbu bil-qawwa li Sinjura Ashton li tmur li se tmur f'Iżrael u f'Gaza eh, minn nhar l-erba li ġejjin illi tuża l-influenza kollha tagħha biex dan iż-żagħżugħ jinħeles tuża l-influenza, is-saħħa, is-seta li tija eh, dan il-pożizzjoni li hija tokkupa biex dan iż żagħżugħ jinħeles u jmur lura ma' Rabatu. Is-Sur De Rossa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nilqa din ir-riżoluzzjoni għal ħelsien ta' Ġilad Xalit li ilu maqbut mill-2006 mill-Hamas. Jena naqbel ma' Messir Gilad illi dan il-kas għandu jitqis bħala kas umanitarju u mandux isir kas politiku. Fid-dibattitu politiku għanna għat ninsew id-batija ta' familji Izraeljani u Palestinjani illi tilfu il-maħbubin tagħhom minħabba dan il-konflitt. Hemm tbatija żewġ naħat huwa inaċċettabbli li dax eh, ġila ċalit qed jiġi miċħut id-drittijiet tiegħu. Alla volja għandu dritt għalihom il-familja tiegħu m'għandhom ebda informazzjoni dwar eh, kif jinsab kif inisaħħtu, stat ta' saħħtu, saħħa fiżika u mentali madwar 2200 eh, priġunier palestinjan fiksu fil-ħabsijiet, fil 13 minnom diġa servew madwar 35 sena 44 huma membri u dawn Goldstone jamela ċara l-intenzjoni tal- tal-membri tal-LC u ma tfiksur tal-liġi internazzjonali jina nħedġeċ il-Sinjura Ashton fi zjaru li se tagħmel f'dan ir-reġjun biex tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Iżraeli eh, biex dan Gilad Shalit jinħeles u għannom u kol tal-membri tal-PLC sabiex dawn jistaw jiġu u lura mal ura maqrabato malar kem jistajku. Grazzi ħafna. is sirtanok Tanok minuta, Sir President, Staff Sergeant ġilad xallit illu mizmum mill-fanatiċi tal ħamas għal iktar minn tliet snin. il ħamas jajdu illi dan huwa eh, attur legali li qed taħares il-konvenzjonijiet ta' u huwa priġunier tal-gwerra imma dan inħataf imma rispettivament mill-status legali tiegħu dan qed jinżam inkomunikado f'Gaza m'għandu ebda kuntatt mad-dinja ta' barra u laqqas biss laqqas għandu aċċess għal dawk l-affarijiet skont il-Konvenzjoni ta' Ginevra l-familja tiegħu m'għandha ebda informazzjoni dwaru ħlief video illi eh, huwa uh, prova li dan uh, xalit għadu ħaj. Jekk aħna rridu nittieħdu bis-serjetà mill-komunità internazzjonali għandna nuru b'mod ċar li l-kondizzjonijiet tal-priġunerija tiegħu huma uh, skont il-liġi umanitarja. Maħna jtolbu iktar, aħna rridu li dajin ħeles, jena ma namel ebda segret mill fat illi eh, aħna eh, lesti illi eh, nitkelmu ma' Hamas biex jinħeles, imma jekk se nitkelmu ma' daw irridu l-ewwel qabel kollox naraw illi xalit jinħeles, mbagħad nitkelmu magħhom. Grazzi, Signora Essaja. Is-soltu, meta jkollna riżoluzzjoni f'din il-Kamra li kollha xi sitwazzjoni marbuta ma' dak li qed jiġri fil-Vant Nofsani mhux faċli li naqblu imma f'dan il-każ grazzi għal kollegi li għamluha possibbli qegħdin naqblu. Is-sitwazzjoni e, tal-Gilad Xalit hija kwistjoni umanitarja u riżoluzzjoni konġunta tagħna tisħaq il-fatt illi minn meta dan il-persuna nħatfet kważi erba' snin ilu qed jinżamm f'post li ħadd ma jaffejn u laqas għandu drittijiet bażiċi skont jew xi standards umanitarji laqas it-tielet konvenzjoni ta' Ġinevra. Huwa minn din il-perspettiva umanitarja li aħna nitolbu li Gilad ċalit jinħeles immedjatament. Il-ħtieġa minima huwa li il-Red Cross u il-ġenituri ta' Shalit ikollhom il-kuntatt miegħu il-ħajja ta' Gilad Shalit m'għandux isir eh, eh, tip ta' eh, xi ħaġa li noqogħdu u fuqu. Is-Sinjura Ashton għandha wkoll tagħmel pressjoni waqt iżjara li se tagħmel fil-ġanet li ġejjin f'Gaza. Grazzi ħafna. Is-Sur Ħaġi Georgju għal minut, żewġ minuti u nofs. Sur President, il-bira fl-imkien mal-kollegi oħrajn jina ħadsem flaqa fejn il fejn Missir Gilad Xalit kien prezenti u naħseb illi ħadd ma jista ma, ma jħoss qalbu tinqasa meta jara il-traċedja li qed tiffaċċa din il-familja. Għal daqstanti aħna najdu illi Gilad Xalit illi huwa soldat Izraeljan li inħata fil-25 ta' Ġunju 2006 huwa fil-fatt priġunier tal-gwerra skont it-tielet konvenzjoni ta' Ġinevra għal daqstant irrid jiġi trattat mod uman, għandu jkollu dritt li jkollu kuntatt mal-bqija tad-dinja, żjarat mir-Red Cross u l-familja tiegħu għandha bżonn li tirċiv informazzjoni dwar kif jinsab u għandhom ikollhom il-possibilità li jżuruh. Aħna nittamaw il-li Gilad Xalit se jinħeles. Madana kollu, Sinjuri, mingħajr arman naqas xejn minn dak li għadni kemat. Naħseb illi ikun żball jekk aħna najdu jew naħsbu illi din hija kwestjoni li tista' tiġi meqjusa separatament minn dawk il-priġunieri Palestinjani li qed jinżammu eh, priġuniera ukoll. Umbat nkunu qegħdin nagħtu l-gilad xalit ukoll tama firħa jekk ma nżommux dan kollu f'kuntest. Ovvjament aħna nitolbu il ħelsien ta' Gilad Xalit jew ma natux tamit folots u, u nifakaw bit fuq Gilad Xalit għaliex jekk aħna naħsbu li motu unilaterali se naslu ximkien qed nisbaljaw. Eċiren ta' tfal palestinjani li għandhom 16 sena eh, fil-ħabs, dik mish kwistjoni umanitarja da' zgur li i. Enatu kol illi Gilad ċalit qed jgħix f'ħofra far imma il-medda ta' Gaza hija hija qar mudlam kollha kemmi ħafna mill-Palestinjani li jgħixu hemmhekk huma vittmi ta' kastik kollettiv. Em, 7200 Palestinjan jiexu fil-Izrael ġol ħabsijiet, ħafna minnhom għandhom inqas minn 16 sena u ħafna oħrajn għandhom 16 sena biss. Mill-1967 fuq 7000 7500 persuna ġew maqbuda ġifiri maħna ma nistaw naslu xejn, ma namlu xejn fuq il-kas ta' ġilat xalit jekk ma norbtuħx ma dan il-kontest. Aħna irridu eh, nwaslu s-soba tagħna l familja ta' ġilat Xalit u nittamaw li nsibu soluzzjoni għal din għal dan il-każ f'qasir żmien. Signora Kiel Nielsen għal minuta u nofs ir-riżoluzzjoni li qed il illum li tirrigwarda l ġilat Xalit tingħaqad ma' ħafna riżoluzzjonijiet li ġew adottati qabel mill-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vant Nofsani. Il-Kaporal Ġilad Ċalit illi ilu maħtuf 1300 ġurnata u fuqhom eh, rridu illi jinħeles mal-arkam jista' jkun iż-żazuħ Palestinjan Sala Hamuri li ilu maħtuf mit-13 ta' Marzu 2005 u koll irrid jinħales iż-żazax minuri li huma priġunieri fl-Iżrael fi ksur ta' drittijiet internazzjonali u konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' tfal ukoll għandhom jinħelsu. Il-militanti tal-ġlieda popolari mhux violenti bħal Abdullah Abulama Debilim u koll irrit jinħales il-membri tal-Konsil Leġislattiv Palestinjan Domarran Baluti u koll irrit jinħeles. Wasal iż-żmien illi l-Unjoni Ewropea tisħaq u taj darba l dejjem li drittijiet tal-bniedem u drittijiet internazzjonali irridu jkunu rispettati fil-vant nofsani. Is-soluzzjonijiet mhux se jiġu mir-repressjoni, mill-vjolenza, mir-repressjoni bħal sir tal-mexxej tal-Amas minn Dubai. Din aħna nikkondannawa nikkondannawa għalix se jagħmilha iktar diffiċli illi Gilad Shalit jinħeles. Vielen Dank, Frau Kollegin Thiel Nielsen. Es folgen die Redner im Namen der Fraktionen. Zunächst Frau Kollegin Basescu für eine Minute. Signora Basescu, a tini darba f'dawn l-aħħar 15 qed nitkellem hawnhekk dwar ġilad xalit. Jiena naf illi l-isforzi li għamilna fl-imkien waslu għal din riżoluzzjoni il-kas ta' Sur Xalit juri l-interess tagħna, l-interess tal-Unjoni Ewropea fil-sitwazzjoni umanitarja fil-Gaza skont il-Konvenzjoni ta' Ginevra Sur Xalit ħafna drabi l-papa tiegħu għal kemm għal kemm il-darba li u l-familja tiegħu mhumiex involuti f'xi eh, sitwazzjoni politika partikolari ma mażlux li jkunu f'din is-sitwazzjoni llum. Aħna rridu illi l-Iżrael u l-Palestina jkunu żewġ stati separati illi jgħixu fis-slim ma' ġemx xurxin għal bosta snin issa inna ninnegozjaw nippruvaw li eh, naraw li dan xalit jinħeles aħna għanna proposta kontroversjali eh, biex eh, ikunem skambju ta' elf refugġat Palestinjan biex jinħeles xalit. Grazzi ħafna, President kollegi. Il-kas ta' Gilad Xalit sar simbolu tal-frustrazzjoni u dwejja li jem fil-vant nofsani kem għal ċittadini li jiexu jem u anki għal komunità internazjonali. Gilad ċalit uh, eh, inna insegwu d-destin tijaw fil-waqt li ċittadini fil-vant nofsani sfaw vitmi ta' dan il-konflitt li mill-lider musa jispiċaqat. Aħna u koll inħossu għal-jom il-koll il-dawn. Il-forum ta' dritt hemm bżonn li nkunu iktar umani ejjew nitbedu mill-vista mil ġeopolitika tad-dinja ejjew naħsbu għal dawk li qegħdin ibatu f'dawk li qegħdin ibatu. Xi żomm in-nies milli jeħilsu l-ġilad xalit u lil dawk illi qatt ma ġew ikkundannati għal priġunerija minn xi qorti. Hemm bżonn ta' kompromess u wkoll illi aħna nappoġġjaw dan il-kompromess ejjew nagħmlu l-ewwel pass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 Eh, qed tiġi komunikata wkoll hija ħaġa eċċellenti illi qegħdin niddiskutu u ħadna li gila ċalitwa minni s suġġett ta' riżoluzzjoni tagħna llum. Imma hemm ukoll oħrajn li qegħdin ibatu, familji oħrajn li qegħdin ibatu għaliex hemm eh, eluf ta' Palestinjani li huma maqbuda f'kondizzjonijiet inaċċettabbli li huma fiksur tal-regoli internazzjonali kollha huwa insapportabli għalihom daqskemm huwa l-gilaċ u l-familjari tiegħu. Għalhekk jiena naf li aħna l-koll naqblu illi dan ifisser illi eh, rridu nieħdu din il-problema bis-serjetà sabiex aħna ma nikkonċentrawx biss fuq priġunier wieħed meta hemm ħafna oħrajn li huma vittmi ta' dan il-konflitt. Najt ukoll li huwa importanti li naraw għalfejn dan, dan il-konflitt qed iseħħ il-ridu nifmu il jekk aħna ma nagħmlu xejn. Jekk aħna ma neħdux ħsieb mhux biss il-Gaza imma anke l-okkupazzjoni tal-Palestinja jekk ma jkunx hemm ma noħol ma jirnexxinix noħolqu dawn iż-żewġ stati, dawn il-persuni naħseb jiena m'għandhomx ġejjieni rridu insibu soluzzjoni komuni u nittama li sinjura Ashton se tagħmel il-partita ħasa biex l-Unjoni Ewropea eh, ma toqgħodx sodisfatta biss illi tħallas il-flus biss imma wkoll illi taġixxi xi ftit skont il-kuxjenza. Voorzitter, op 25 Juni. Grazzi, Sir President. Fil-25 ta' Ġunju 2006 il-Kaporal Izraelit Gilad Shalit inħataf wara infiltrazzjoni ta' terroristi mill-medda ta' Gaza u minn dak iż-żmien ilu miżmu mostaċ mill-Ħamas. Il-Ħamas issa qed iżommu x'imkien fejn m'għandu komunikazzjoni ma' ħadd miżmum ġoar jew x'imkien fejn ma jista' jsibu ħadd u laqas il-Red Cross m'għandhom aċċess għalih l-Izrael u l ewropa qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Aħna qegħdin niġu attakkati minn setat iżlamiċi barbari L-Izrael edha fuq il-linja ta' qudiem f'din il-ġlieda fl-Izrael u fl-Ewropa kulħadd jott il-ħajja tal-bniedem tot imma terroristi il-ħajja ma tiswa xejn. L-Hamas irridu li Izrael teħles elf eh, priġunier biex jinħeles xalit, anki terrorist, fostom terrorist hija tassew għaru kaza illi sabiex eh, ġilad ċalit irrit eh, jinħeles, irrit jinħeles u koll mux bis elf eh, persuna, elf prigionier imma saħan sitra terrorist. Aħna mannix nippermettu jew inkella illi nħeġġu lill izrael li twieġeb għal dan għal dan il-ħtif eh, b'xi skambju ta' xi priġunieri għax inkella il-persuna li jmiss li tinħataf tista' tinħataf fi Brussell jew f'Amsterdam. Irridu inbidluha din is-sitwazzjoni hija l-Ħamas illi għandhom iħallsu għal ħtif ta' Gilad Xalit. U il-prezz għandu jkun u li ħafna sabiex jħalluħ eh, jihilsuħ minn rajom. Għandu jkunem proibizjoni sħiħa minn fuq il-vjaġġar lejn l-Europa minn uffiċjali tal-Hamas u dan għandu uh, ukoll koll għal dawk li l-isimom ma jinsabx fuq il-lista ta' terroristi. Herr kollegi, kilam fi. Grazie għafna sur Bontes, sur kalam. Dan iżazzuħ ilu xi 1400 ġurnata fil- ħabs mingħajr ħarsien għal liġijiet internazzjonali u l-ebda għajnuna mill-Red Cross Dan il-kas għanna nħarsu leħ pala traġedja umana jiena mħeġġeġ mill-appoċ li hemm fil-Parlament Ewropew għal dan id-dibattitu kif ukoll għal kummenti li l-kollegi esprimew l-missier ta' ġilat il-bira dawn kun fl-interess ta' Hamas jekk huma jixxiequ jiksbu l-leġittimità tal-proċess ta' paċi biex juru li huma kredibbli għandhom il-ġelad xalit u joqogħdu lura milli jaħtfu in-nies. Grazzi ħafna. Is-sur Kaċmelek għal minuta. Chair, Signori, ir rezoluzzjoni li qed niddiskutu llum mhux waħda politika hawnhekk mhux qegħdin hawnhekk biex insolvu l-kunflitt fil-vant nofsani. Aħna nixxiequ li persuna innoċenti terġa' tintbat lura l-familja tiegħu il-missieru. Hemm organizzazzjoni b'dik l-isem li tlaqqal familji palestinjani u l-Izraeljani li tilfu rabom fil-konflitt. qed nitkellmu lum dwar każ li sabiex naċertaw li missir Gilad Xalit ma jenaċ ma dawk li tilfu rabom, tilfu it-tfal tagħhom. Aħna nixtiequ li dan jenħeles għax aħna ma naqblux ma ma raġuni azzjonijiet li huma terroristiċi dawn mhumiex ġustifikati. M'għandhomx iżommu il-priġunieri. Grazzi ħafna. Kollegi Katma. Grazzi Sir Cashman issa għanna dwar proċedura Catch the Eye. Sur Prida għal minuta. Ehm, Grazie ħafna, President. Nixtieq jiena li naqat ma' dawk li talbu li ġilat eh, xalit kien jinħeles nixtieq ukoll nagħti il kondoljanzi tiegħi lill-familja tiegħu Hemm dawk li qed isaqsu l għandna riżoluzzjoni fuq Gilad Xalit u għala di riżoluzzjoni ħarġet issa. Nixtri nfakkarkom li erba snin għaddew minn mindu dan inħataf u qed miżmum f'kundizzjonijiet vera ħorox. U qed imorru kontra l-Konvenzjoni ta' Ginevra fuq il-Pinġinieri tal-gwerra kull ġurnata li tgħaddi tfisser iktar dbatija kemm għal Gilad Xalit kif ukoll għall familja tiegħu. Gilad Xalit ċittadin Ewropew, vittmu Ewropew tat terrorizmu u illum jum il-vittmi ta' terrorizmu għalhekk ir-riżoluzzjoni ħarġet f'waqta. Grazzi ħafna. Signora Gomes, żewġ minuti. Grazzi ċer, nixxieq jiena nilqa l-familja u għal-taġilat ċalit l-sforzi li qed jagħmlu sabiex t tifel tagħhom jinħeles u aħna nixtiequ niksbu l-ħisin permezz ta' rezoluzzjoni. Ir-rapport Golson eh, jisa eh, li huwa eh, intitolat li jinħeles bħala priġunier tal-gwerra u t-tfal ukoll qed jiġu miżmuma. Aħna u li kulħadd jinħeles ġilat kaxxa li jdu zazax Palestinjani kollha u dan l mod kif E, jista jkun hemm il-paċi f'dak ir-reġjun. Nixtiew nħeġġu lil baronessa Ashton biex tagħmel kull sforz biex tpoġġi pressjoni għal ħelsin ta' ġilad xalit u l-priġunier kollha Palestinjali, speċjalment dawk e, li huma żgħażagħ u li qed jgħaddu minn din l-esperjenza vera. Għazina, grazzi ħafna. Sur Cineski għal minuta. Grazzi ħafna, ċer. Il-kas ta' ġilad xalit hemm nota personali, iva qed nitkellmu dwar traġedja ta' persuna zazua. Għandu l-istess età bħat tifel tiegħi u il-familja tiegħu eh, qed tgħaddi minn din l-esperjenza. Hemm kuntest politiku wkoll. Aħna narfu li din l-istampa abjad fuq l-iswed li ta' spiss kienet tixraq lejn naħawis, baq waħda biss din l-istampa fejn qed nifukaw biss fuq il-vittmi Palestinjani mhix xi ħaġa oġġettiva u llum qed nitolbu li dan iż-żaza jinħeles u qed nagħmlu dan vuċi li tkun b'saħħitha. Dawk li jitfaw il-missi li għandhom jieħdu responsabilta. Dass wir nicht sehr viel Zeit haben, ich kann jetzt leider nur noch Frau Kollegin Korola das Wort erteilen. Sfortunatament, ma tantx għandna ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħna, imma se ngħaddi l-mikrofonu lis Sinjor Korola. Grazzi, kif tafu, ir-reżoluzzjoni tal-lum tkopri suġġett sensittiv, tema umanitarja, rezoluzzjoni umanitarja mux qed nitkellmu biss fuq kwistjonijiet politiċi. Jiena vera kuntenta li irnexxilna niddefendu dan il-każ kriżi għal dawk kolla li għandhom x'jaqsmu ma' dal-konflitt qed nitkellmu dwar liġi umanitarja u l-ħarsin ta' ġittijiet tal bnidem Grazzi ħafna. Grazzi. Issa Il-mozzjoni rezoluzzjoni se tkun imres għad dibattitu s sena l-uħ imma le qabel ma namlu dan irrit nadi l-mikrofonu l-sur Potoxnek, il-Kummissarju. Grazzi, ċer, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew il-kas ta' dan soldat maħtuf ta' kas li tal l-Unjoni Ewropea. L-kollega tiegħi f'Sinjor Finera Valdnar ħeġġet l-autoritajiet f'5 ta' Lulju 2006 ġifieri inqas minn ġimagħtejn wara il- Għatfa tiegħu matul is-snin fuqata okkażjonijiet inkluż l-aħħar kunsill li kien hemm Ġunju li għadda u fil-konklużjonijiet ta' Gerg ta' Diċembru tal-2009 l-Unjoni Ewropea talbet lil dawk li jeżommu s-sur xalif biex eh, Jesu, u aħna qed ninnaqdu wkoll ma' dawn il-mozzjonijiet li jitolbu għal Helsin tiegħu. Aħna nasbu li b'konformità mal-valutazzjonijiet ta' ħafna organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li l-kundizzjonijiet eh, tal-priġunieri tiegħu jmorru kontra l-liġi umanitarja internazzjonali għalhekk nixtiequ nħeġġu dawk li ħadfu li ħarsu l-obbligi u b'mod partikolari li permettu delegati tar-Red Cross iżuruhu. Aħna konxi li saru attivitajiet ta' medjazzjoni ħalli dan jenħeles. Aħna nixtiequ nħedġu l-sforzi kollha u aħna t-nispermutan tagħna li da tikollhom suċċess. Jiena personalment ukoll irrid ngħaddi messaġġ il-kollega tiegħi il-messaġġ tagħkom lil kollega tiegħi Barnessa Ashton ovvjament Jiena naf li missir Gilad Xalit eh, eh, ġjawnek eh, Strasburgu f'din il-ġimma u jiena informat li palissa jiet hawnhekk mana f'din l-awla nixxi jiena nserraħ ras missir Gilad Xalit li il ħsibiet tagħna u l-isforzi tagħna qed nagħmluhom buf moħna u ovvjament daw kolla li jettibatu l-konsekwenzi ta' dan il-konflitt. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Potocznik. Jetzt ist die Aussprache geschlossen und es sind immer noch sieben Entschließungen. Grazie, Hafna. Issa nissu nal u dibattitu seba' miżuri għal-rezoluzzjoni.